Kartjan u Robert Angeli li Jutta Steinruck resqu din id-dikjerazzjoni diħat tkun publikata fil-minuti. Il-Kumitat tal-Budget fil-fatt ressa dan il-dokument skont l-artiklu 216 paragrafu 4 aħna għedin naraw li dan il-rapport ħajkun adottat jekk aħna 24 sija sakemm aħna f-24 sija ma jkun l-ebda ġezzjoni dan id-dokument issibuh fil-sit tal-internet tagħna taħt Seance on Direct li ħajkun publikat hemmhekk fil-fatt. L-erba eżiz sinjuri jiena skont l-artiklu eh, wieħed mill-artikli tar-regolament tal-proċedura tagħna aħna ħankunet qed